Informazzjoni teknika u tkun leġizlazzjoni aċċettabbli minnaħa ta' kulħadd u li bla dubju twassal għal eh, ġid fl-Ewropa. Grazzi l-kulħadd għal kooperazzjoni. Grazzi ta' sew Sur Manders u għawnek aħna nalqu dan id-dibattitu u l-votazzjoni ser issir għada fin-nofsija. Naddu għal punt li jmiss fuq il-agenda tagħna tal-lum għandna mistoqsijiet orali għal dak li għandu jaqsam ma li testa reżistenza għal settur bankarju fl-Unjoni Ewropea. Issa nista nagħti l-kelma lil kollega tagħna lis sur Nura Vortman Kohl bħala rapporter ta' dan ta' din mistoqsija. Mikrofon għal Could you please uh, speak with the microphone? Jekk jogħġbok tista' tixal il-mikrofonu? Jgħid il-President lill-Onorevoli. Il-mikrofonu donnu qed jaħdem. mela. Jina xtaqt nagħti l-possibilità Sur Barnier sabiex ikun jista' ipoġġi bil-qiegħda. Il-grupp tagħna huwa mħasseb ħafna rigward il-test reżistenza għal banek li ser isiru f'Lulju għaliex dawk tas-sena l-oħra ma kinux kredibbli u għalhekk bħala konsegwenza ta' dan kien eh, kellna konklużjoni terribli ħafna li il-banek irlandiżi l-laħu riżultati pożittivi wara fallew. Allura aħna rridu nistaqsu jekk is-settur finanzjarju tagħna u x'mammar biżejjed għal il-meta naslu f'sitwazzjoni tħażina ħafna għaliex il-mistoqsija tiegħi li l-Kummissarju ma daw x'inhu l-bidliet fundamentali finalizzati biex nevitaw li ma jkunx hemm l-istess konklużjoni ta' testijiet ta' rezistenza li kien hemm is-sena li għaddiet. Sur President, kull sena il-pajis indika li ma il-banek li ridu jaddu minn daw testijiet. Illum il-ġurnata l-autoritajiet ta' monitera ċiridu jiffissaw il-kriteri u għandhom ikunu l-istess daw il-kriteri għal kull istitut ta' kreditu u anke għal kull pajjiż u l-istrutturi tal-autoritajiet ta' monitoraġġ jgħaddu mill-istess tip ta' testi ta' rezistenza. il komissjoni hija sodisfatti li f'dawn il-pajjiżi il-test ta' rezistenza ser ikun jilħat kważi l-85% tal-banek fil-waqt li F'pajjiżi oħra l-istituzzjonijiet bil-kemm ħajaqbżu l-50% ta' dawn it-testi ta' rezistenza Jena xie konna spiegazzjoni aktar fid-dettal. Sur President, għal banik transnazjonali importanti li konna mekanizmi ta' ġestjoni ta' krizi hija ta' ħasra li hemm dawn ir-riżultati f'Ġunju li wara kollox memx u koll mekanizmi Ewropew aħna nixtiequ nħeġġukom biex tippreżentaw proposti ambizzjużi u bla dubju intom tistgħu tqogħdu fuq il-appoġġ tagħna minnaħa tal-Parlament Ewropew. Grazzi tassew li sinjura Vortman Kohl. Nati l-kelma lill-Onorevoli Bowles għal 3 minuti nofs. Ir-riżoluzzjoni tal-kriżi qiegħda tiġi laborata fuq livell internazzjonali u hemm ukoll kwistjoni ta' kompetizzjoni li jridu jiġu indirizzati, però da ma jfissirx li kollox irid jistenna, ma partikolari meta ħna jkollna taħlida ta' dejn sovran u kriżi bankarja. Is-sen eh, testijiet ta' resistenza s-sena l-oħra kienu dajfa u llum kemm il-darba repetejna li t-testijiet ta' resistenza għandhom ikunu kredibbli b'saħħithom u trasparenti. Ta' bilħa aħna għandna bżonn ħafna iktar trasparenza bankarja bankarja b'mod ġenerali. U għalhekk nissuġġerixxi li nitalmu mill-Istati Uniti ta' Dol Frank li teħtieġ trasparenza fi żmien ta' sentejn u bil-likwidità tal-Istat Federali. Dan ikun ta' għajnuna għal Banek Ċentrali Ewropew biex jisegwu dan l-eżempju bl-istess tip ta' trasparenza u appoċ waqt l-2008 u l-2009 bħala għajnuna bħal dik li tista' tingħata minn dawn it-testijiet ta' reżistenza, dawn it-testijiet ta' reżistenza tejbu taħt li PA, però xorta waħda kwistjoni li qegħdin jiġu evitati minħabba monitoraġġ u differenzi bil-istati membri. Issa wasal iż-żmien il-messaġġ jadi li nuqqas rida politika mhux tweġiba għal din il-kriżi u s-soluzzjonijiet isiru jiswew aktar flus għalfejn provaw nevitaw il-fat ta' espożizzjoni għal banek eh, li għandhom il-fat li għandhom ħafna dejn sovran. U din hija realtà. U fil-fat memx skuża li ma, nisħ, ma naddux minn dawn it-tessiet ta' rezistenza tal-banek. Ħafna drabi dawn fallew, weħlu. Bra dubju, analisti fissu setaw jaqraw minn dawn it-testi ta' rezistenza informazzjoni oħra u jagħmlu evalwazzjoni għal dak li huwa dej fil-kodba bankari. Però interpretazzjoni aktar kera l inklużjoni ta' l-istati membri infushom ser issir mill-fatt li l-istati membri u f'ħafna drabi is-supervizuri huma l-ħtija għaliex dawn ma għalux kienet xkien għaddej, azzjonijiet qegħdin jiġu provokati mit-testi ta' rezistenza għal banek qed tifittxu l-kapital uħud mill-istati membri qegħdin ikunu proattivi biex jafsu l-banek biex isidu l-kapital. Però m'hemmx pjan sħiħ biex wieħed jindirizza il-kapitalizzazzjoni. M'hemmx saħħa bizzejiet Ħaġa li ħana tal-limna minn din il-kriżi li aħna verament marbuta fl-imkien. Jekk il-banek ma jafdawx il-xurxin u l-self jiġi frizzat, aħna ser ikonna problema kbira. U allura jista' jkollna trasparenza ta' koordinazzjoni u anki tweġibiet. Mela, Ejma nirawx il-fatti, għonek mux għet nitkelmu dwar il-banek bis, għet nitkelmu dwar stay sovran u l-istabilita tal-euro marbuta mill-qrib u anki importanza fenomenali. Vielen Dank, Frau Kollegin Bowles. Es folgt nun als letzter Verfasser Herr Kollege Sanchez Presido. Grazie, signora Bowles. Issa l-aħħar rapporter, l-aħħar persuna li faslet il-mistoqsija orali sul Sanchez Presido. Grazie tassew, komissarju. Dan il-waqt ta' stress test Aħna neħtieġu testijiet li jkun trasparenti, flessibbli u effettivi. Dan serjejn jgħin biex terġa' tinkiseb fiduċja fis L-istress test huma strumenti essenzjali biex nanalizzaw is-solvenza tal-banek individwali u s-sistema bankarja kollha kemm hi. Fit-tfassil tagħhom u fl-implementazzjoni tagħhom wieħed irid jipprova jara kif ser jirreaġixxu l-banek jekk ikollhom kundizzjoni teqsina u kif ser jiġi effettat l-effett domino li jista' jwassal għal kollha Unjoni Ewropea għandha esperjenza preċedenti tal-istress test illi saret mill-Kumitat Bankarju Ewropew dan twettaq fl-2009. Meta ECOFIN staqsa l kummissjoni Ewropea biex tagħmel stress test fuq is-sistema bankarja Ewropea. L-informazzjoni illi ingħatat dwar l-abilità tas-sistema bankarja illi eh, tibqa fuq saqajja meta jkun hemm test stress test ġiet ġi analizzat dan l-impatt, iżda l-informazzjoni ma kienitx waħda pubblika. Hemm tliet xenarji li nistgħu naraw. marbuta mal istress test dan waslu għal linji gwida minna tal-Komissjoni għajnuna mill-istat fl-2009 illi kopru l-kondizjonijiet għal banek jekk huma għandhom jirċivu fondi mill-istat. Ir-riżultat imbagħad ingħataw lil Ecofin u fit-2 ta' Diċembru il-Kunsill talab għal aktar informazzjoni dwar is-sistema bankarja u kemm tista' tifla għal dawn it-tip ta' stress tests. Ir-riżultati li ħarġu mill-testijiet sekondarji ħarġu pubbliċi fl-2010 u dan kopra Design Bank fl-Unjoni Ewropea kien hemm problema marbuta ma' nuqqas ta' fokus Ewropew ukoll għaliex ix-xenarju li ġie użat għal dawn it-testijiet kien wieħed differenti fil-pajjiżi differenti. L-informazzjoni li ngħata f'ċertu każijiet kienet waħda żbaljata nafu x'ġara fl-Irlanda pereżempju. U nafu wkoll ġara bid-dejn sovran ta' ċertu pajjiżi u għalhekk minkejja li hemm aktar pressjoni fuq ċertu stati membri aħna ma rnexxinniex niksbu nirkupraw il-fiduċja fis-sistema bankarja u għalhekk wasal iż-żmien illi nikkonsidraw serje ġdida ta' stress test għandna awtoritajiet ta' supervizjoni ġodda fl-Ewropa issa għandna qafas ġdid għas supervizjoni u għandna għodot akbar aktar effettivi biex nipromovu it-trasparenza u stress tests aktar effettivi. Ovvjament dan huwa l-aktar aspett importanti irridu nżommu f'maħna meta nagħmlu din it-tip ta' analiżi. X'iridu nagħmlu biex nevitaw il-falliment tal-imoddi? irridu niżguraw illi aħna nindirizzaw ir-riski relevanti għal pajjiżi differenti biex ikonna l-aħjar dijanjosi Irridu niżguraw ukoll il il-metodu li nużaw ikun f'konformità mal-modelli differenti ta' negozju ta' negozju u l-istrutturi ta' banek differenti. U għalhekk it-testijiet tal-istress irridu jiġu fasla bl-aħjar mod biex jagħtu din it-tip ta' informazzjoni li aħna neħtieġu dan huwa mument ewlieni. U minħabba min l-bidla dan huwa mument ewlieni l-iktar minħabba il-bidla lejn dawn l-autoritajiet il-ġodda ta' supervizjoni ser ikonna l-dokument il-mikrofon għal-kellim. Grazzi ta' sew sur Sanchez Presedo, sal komissari Barnier. Grazzi President. Grazzi l-Onorevoli Voltmenko, l-Onorevoli Bowles u l-Onorevoli Sanchez Presedo għatlet mistoqsijiet tagħhom. Mistoqsijiet dwar suġġett tassew importanti il-kredibilità tal-testijiet tal-istress tal-banek. Sinjuri, f'sitwazzjoni fl-industrija finanzjarja fejn l-iżviluppi huma bil-mod Anke jekk jidher li għal ċertu banek il-kriżi jidher li inelbet, aħna qed noħorġu minn din il-kriżi, kriżi li qatt ma kellna bħala u qegħdin nisiltu talimiet minnha wkoll. Issa, biex aħna nitalmu minn din il-kriżi, neħtieġu qafas ta' supervizjoni jinsab emmek dan il-qafas mill-ewwel ta' jannar, grazzi għalikom u aħna għandna għodot ukoll li ħarsu l qoddim governanza aħjar. Neħtieġu kapitalizzazzjoni aħjar u se nerġa' nitkellem dwar dan u rridu inkejlu l-affarijiet. Irridu naraw kif qed iħabbat il-pols. neħtieġu strumenti affidabli għaliex hawnhekk it-testijiet tal-istress huma għodot ta' valur. Tkellimna dwarhom mhux biss hawnhekk imma wkoll f'April mal-Ministri tal-Finanzi u mal-Kunsill. Kif intomettu t testijiet tal-istress is-sena l-oħra? Konna neħtieġuhom il-Kummissjoni qalet l-autorità ta' supervizjoni l-ġdida illi għamlet dawn il-testijiet flimkien ma' supervizuri għaltilhom illi rridu naraw x'inhi l-kwalità il-kredibilità tagħhom fit-testijiet illi bdew f'April ftit tal-ġimgħat ilu irridu narġgħu nikkonsidraw dawn l-aspetti. U jina ser indwieġa fi tlet punti. L-istress test tal-2011 kif intom rituhom tjiebu f'sitt oqsma illi ser nitkellem dwarhom fil-qosor malajr. L-ewwel net is-xenarju makroekonomiku negattiv illi ġie użat qed juża kundizzjonijiet aktar rigorużi meta mqabbla ma dawk tal-2010. Jinkludi asset shocks kbar u shocks ukoll għal prezzijiet tal-finanzi. L-eżerċizzju juża metodoloġiji aħjar. U kol sistema ta' revizjoni tal-pressjoni kienem il-publikazzjoni ta' risorsi u f'ġunju u s-sistema ser tiġi infurzata kienem publikazzjoni dettaljata tal-balance sheets u kol l-assi f'dak li għandu xtaqsa mad-dejn sovran u l-istrutturi tal-kapital. Rabanet il-banek ser jiġu testjati għabbażi tal-kapital tal-lola limitu tal-kapital. Il-ħamesnet il-publikazzjoni tal-metodoloġija upstream tal-istress test ser iżżid il-kredibilità tal-dawn it-testijiet fl-ħanet koordinazzjoni tal-autoritajiet nazzjonali permezz ta' soluzzjonijiet illi ser jiġu imposti fuq il-banek. Ser ikun hemm sistema wkoll ta' backstops illi tiebet. Dan huwa il-progress. Dan huma dawn huma titjib illi qegħdin li intom tlabtu għalihom u ġew miżjuda issa sena wara. It-tieni punt, sinjuri, għana neħtieġu aktar ċarezza dwar id-dettalji marbuta mad dejn sovran. Tkellimna l-iktar dwar il-metodoloġija kif qalet is-Sinjura Fortman Cole. is senarju negattiv tal-Awtorità Bankarja jinvolvi xokk fl-spejjeż tal-fondi tad-dejn sovran u ta', kif jiġi finanzjat id-dejn sovran. Ix-xokk illi jiġi mbassar huwa marbut mal-kodba tal-kummerċ tal-banek. Huwa marbut ukoll mal-għażliet li saru din is-sena. L-istress test jagħmlu simulazzjoni ta' sitwazzjonijiet estremi illi jistgħu jkunu sitwazzjonijiet plawzibbli. Illum għandna implementazzjoni ta' mekanizmu ġdid Ewropew ta' stabilità fis-settur finanzjarju u aħna b'raġun naħsbu flimkien mal-Awtorità Bankarja Ewropea li illum huwa aktar ta' siwi illi niżguraw li jkun hemm trasparenza totali għall-exposure tad dejn sovran hekk kif eh, jiġu riflessi fil-kodba tal-kummerċ u fil portafoll tal-banek. It-tielet kumment. Intom ġbittu l-attenzjoni dwar il-ħtieġa illi jkun hemm aktar koerenza fit-testijiet tal-istress madwar l-Unjoni Ewropea dan huwa meħtieġ għal kredibilità tal-eżerċizzju. L-Awtorità Bankarja qed tagħmel sforzi kbar biex tistabilixxi evalwazzjoni rigoruża ta' dan l-eżerċizzju biex tiżgura koerenza bejn il-metodi li jiġu applikati mill-banek biex bekk ikun jista' jkollna konverġenza xirqa tal-modi ta' kif xenarji makroekonomiċi jiġu riflessi fir-riski. Dan ma jfissirx li l-banek ma jistax ikollhom il-partikolaritajiet tal-approċċi differenti tagħhom. Aħna wkoll għandna tifsiriet komuni tal-threshold tal-kapital illi għabbażi ta' dawn ser jiġu evalwati il-banek. Il-kapital tal-bank ser jiġi bbażat fuq il dispozizjonijiet attwali tal-direttiva marbuta mal-kapital. Raba punt. Intom staqsejtu dwar id-differenza fil-kopertura fih dan is-settur bankarju fl-Unjoni Ewropea aħna ridna natu sampil u il-banek ridu jagħtu sampil l-Unjoni Ewropea l-istress test fl-2011 kopra 65% ta' settur bankarju fl-Unjoni Ewropea termini ta' attivitajiet totali u madwar l-Unjoni Ewropea l-idea kienet il-inkopru 50% tal-attivitajiet totali tal-Banek Nazzjonali. Ħames kumment. Xi ħaġa li tqajmet mis-Sur Sanchez Presedo dwar il-kwistjoni tal-miżuri korrettivi, il-backstops. Dawn riduhom il-banek illi m'għandhomx biżejjed kapital, dawn il-banek iridu jagħmlu miżuri xirqa biex jindirizzaw id-jufijiet tagħhom. Dan sar japplika l-iktar għas-settur privat. Jekk dawn il-miżuri ma jkunux biżejjed nistaw imbasru appoċ pubbliku illi jingħata skont kondizjonijiet li huma marbuta mar regoli illi huma f'konformità mar regoli Ewropej dwar l-għajnuna mill-istat. Is-sura l-munja kollega tiegħi jaħdem dwar dan. il-banek jibbenefikaw minn dan skont il-dikjerazzjoni ta' Diċembru. Dawn il-banek iridu jisawru pjan biex jagħmlu ristrutturar, jindirizzaw il-problema u jtejbu l-viabilità tagħhom fuq medda twila ta' żmien. Fl-aħħar intom rittu ristrutturar ta' rikapitalizzazzjoni tal-banek illi ifallu kif qalet Eliza Ferrera fil-rapport tagħha dwar l-immaniġjar tal-kriżi kif il-kol tafu aħna qegħdin naħdmu dwar qafas ta' leġiżlazzjoni dwar l-immaniġjar tal-kriżi u regolamentazzjoni tal-banek. Aħna tkellimna dwar dan kemm il-darba lan huwa illi ikonna supervizuri u kumitat dwar l-istituzzjoni transnazzjonali biex natuhom din il-kaxxa tal-odda biex il-kriżi ma twassalx għal diżastri. Għalhekk ikonna interventi li jsiru fuqhom. Ikonna soluzzjoni tajba għal problemi. Jiena ser nkun qed nippreżenta dawn il-miżuri l-Kunsill tal-Ministri u lilkom qabel is-sajf. Dawn huma tweġibiet tiegħi għal dawn it-tliet mistoqsijiet importanti li intom għamiltuli. Grazzi. Grazzi Kummissarju Barnier. Issa il-kelima fisem il-gruppi is-sur Gozza sal żewġ minuti. Sur Komissarju, issa inti għaraft illi il-testijiet tal-istress ta' sena l-oħra ma kellhomx l-effetti illi xtaqna li jkollhom. Ma rridux nirrepetu l-istess balji din is-sena fit-tfassil u l-implementazzjoni, iżda xorta waħda mhux se nirranġaw din il-problema darba l-dejjem jekk ma jkonniex testijiet xirqa jekk musser ikonna l-aħjar kriterji. Il-testijiet ovvjament irdu jkunu testijiet realistiċi. Aħna irridu kriterji ċari illi jistaw iwieġbu għat-ħassib tagħna. Issa huwa fidejn li bi illi tagħmel supervizjoni tas segwitu ta' dan it-test u jippruvaw juruna illi huma effettivi. It-test irid jippermetti biex ikun hemm definizzjoni aħjar ta' ħtiġijiet ta' rikapitalizzazzjoni tal-banek. Uħut mill-miżuri li inti semmejt huma ta' sewi iżda jekk it-testijiet tal-istress iridu jkunu testijiet kredibbli, mela allura irridu nikkalmaw swieq finanzjarji nissodisfaw l-aġenziji u kol niġġieldu l-impatti tal-Aġenzija ta' Klassifikar ta' Kreditu fuq l-ekonomiji u deċiżjonijiet fl-ekonomiji tagħna. Aħna irdu nwaffqu din id-dipendenza fuq l-Aġenziji klassifikaw il-kreditu, il-rating agencies. L-autoritajiet ta' supervizjoni m'għandhomx għażla oħra ħlief li jiżguraw illi ikunu ta' suċċess, jiġifieri jkunu kredibbli. Sur Kummissarju, nixtieq nagħlaq billi niġbet attenzjoni tiegħek għal leġislazzjoni tal-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Dawn huma infurzati imma ma ġewx implementati, ma tieħdux miżuri biex ikun hemm tweġiba għal leġiżlazzjoni għandna perjodu ta' tranzizzjoni iżda illum għadna qed naġixxu bħalli kieku ma ġara xejn. Grazzi tassew. Grazzi sur Gozes. Issa, Sinjora Podimata, għal żewġ minuti. Iva, aħna issa sirna aktar orrifa unek wara l-krizi ekonomika u finanzjarja li kenna. Is-supervizjoni l-iktar dwar l-allokazzjonijiet finanzjarji u l-kontroll tar-riskju illi qed jisir minn min naħa ta' dawn l-entitajiet huwa xi ħaġa ewlenija għal gvernanza finanzjarja kollha kemm dan irid isir b'mod effettiv u koordinat. Irid ikun mandatorju, irridu niggarantixxu l-fiduċja fil-tħaddim tas-sistema bankarja trid tiġi garantita wkoll ħidma regolari tal-sistema kollha kemm hi finanzjarja biex ikonna trasparenza wkoll biex dan is-settur ikun jista' jsir parti integrali mill-iżvilupp ekonomiku. Kif fakru bosta kollegi it-testijiet tal-istress tas-sena l-oħra ma laħqux l-għanijiet tagħhom, jiġifieri murewnix li huma l-banek li jistgħu jiggarantixxu fiduċja lill konsumaturi u lill leġislaturi nazzjonali. Dis-sena nistabu qudiem sitwazzjoni differenti. it test tal-istress, testijiet tal-istress reġu mmexxija mill-awtorità ġdida ta' supervizjoni l-Awtorità Bankarja Ewropea u aħna xorta waħda irridu nevitaw illi infallu kif eh, fallejna s-sena l-oħra. U għalek u importanti li konna prinċipju ta' evalwazzjoni komuni dwar il-mod kif jaħdmu il-banek u kol irridu nizguraw illi jiġu konsidrati il-riski kollha kemm huma illi jinsabu fi swieq finanzjari nazzjonali differenti. Din hija priorità Sur President, iżda nixtieq nitkellem dwar livell ieħor, jiġifieri supervizjoni totali li trid tikkonsidra wkoll dawk il-mekkaniżmi kollha illi jistgħu jippermettu illi jkun hemm kontroll tas sistemi bankarji fl-Ewropa. Grazzi, Onorevoli Podimata, l-Onorevoli Gulag. Bonsoir, Monsieur le Commissaire. President, Commissario, Ntqal ħafna fuq il-metodoloġija inti weġibt fit-tettan. Jien xi kommentar dwar ser jiġri wara stress tests. Nerġgħu lura dak li qal is-Sur Goza. Jiġifieri mhux biss li jkun leġiżlazzjoni imma din tkun irrispettata. Dawn it-testijiet hija jżidu mal-pakkett tal-gvernanza u għallek irridu natu kull attenzjoni l settur bankarju. Aħna irridu issa naraw se jkunu dawn il-miżuri famużi backstop biex bekk nkunu nistgħu naġixxu sa fl-aħħar mill-aħħar. U nixtieq nkun naf x'ġara mismieħ ma' Mervyn King u Andrea Mebda li l-azzjoni tagħhom eh, soda għandha tiġi mfaħra dawn huma presidenti ta' um, board fejn um, smajna minnaħa taħħom illi klawżola ta' salvagwardja li huma xtaqgħu jżidu mal-pakkett ma jfissrux li rekomandazzjoni tariba fuq il-kapitalizzazzjoni ser ikunu rispettata rispettati għalhekk Jekk ix-xogħol, il-kwalità tax-xogħol jsir mill-liba ehm, permezz ta' Systemic Risk Board ifisser illi sejra jkollna dawn il-klawżuli ta' salvagwardja li li ta' membri jridu jaraw fil-pakket, naħseb illi jridu nkunu nistgħu naċċertaw li għandna miżuri konkreti tieħdu minn stati kbar jew żgħar, bħal pereżempju Spanja, u kulħadd ikun jista' jsegwi l-eżempji tagħhom. Grazzi. Grazzi sta Signora Ford. Grazzi, stress test tas sajf li għadda kien hemm biex jirġa' jagħti lura l fiduċja fil-banek. Hawnhekk qed nipprusta provaw ngħidulhom dal pakket biex jikkalmaw ma marnexxinix għaliex imbagħad wara ftit il-banek Irlandiżi fallew il-ġimgħa li tallimna illi il-12 biljun huwa l-banek Portugiżi. Il-kriżi sovrana mhux se jissolvew sakemm il-kriżi bankarja ma tiġi solvuta u dan mhux se jseħħ sakemm ma jkunx hemm kapital il-kudita jiġu garantiti il banek L-istress test edin emmek biex jevalwaw il-riskju u il biex taffu tħassib ta' su irridu jistudjaw dak il-mam ħazbin dwarom il swi li huma livelli ta' dejn ta' sovran. Jekk aħna ma nitestjawx id-dejn sovran u nerġaw nġibu konti t-postom u se jkun hemm konfidenza, ovvjament issa qegħdin bejn il-basal qoxra tagħha. Għax issa il-riskju tal li jkun hemm write down ifisser illi din tista' terġa' seħ iżda mbagħad jekk ngħidu li din mhix qed hemmhekk mela din tkun nuqqas tar regolatur. Wara wara wara l-kuntiem ħafna eh, fukar fuq il-kapital li qegħdin iżommu f'idejhom il-banek u ħafna iktar minn pajjiżi li qed jażu l-opt-outs iktar ma qegħdin jarfu l-persuni li banek mhumiex ugwali u il-riski jimultiplikaw. Imma xinu l denominator komuni, xinu il-riskju fuq l-evaluazzjoni fuq il-kontijiet ta' bank u jekk il-banek ta' Stati Uniti jivalwaw 50% aktar fil-riski tagħhom mela il-partijiet gwali tagħhom tal-Ewropa jistaw jirrappreżentaw mod ħażin ir-riski fuq il- kontijiet tagħhom. Na, rridu nagħtu valur it-trasparenza u l-investituri u minnħala ħala sittaxxi ma mhux qed jaraw dawn is-stress test bħala turija ta' trasparenza u din hija il-traġedja. Vielen Dank, Frau Kollegin Ford. Es folgt nun Herr Giegold für dreieinhalb Minuten. Ja, liebe Kollegin. Mr. Giegold. Sur kollegi, sur Banier. Til kustjoni ta' stress test tantu hija deċiżiv. Tant qed iħarsu lejha mod kritiku ċittadini eh, li li qed inqas il-fiduċja tal-ċittadini. Hemm wis riski li saru li ttieħdu u issa hemm dawn il- buzziqa tal-proprjetà, per eżempju, l-infaqet u l-Unjoni Ewropea issa inqas taf kif qed jaħdmu s-swieq tagħha milli mill-osservaturi minn barra. S-swieq ma kinux f'pożizzjoni li jieħdu deċiżjoni tajba l-banek ħadew deċiżjonijiet ħsiena u għalhekk dawn waslu għal ħolqien ta' din il-kriżi. U għalhekk id-dejn mal-istat żdiet bil-kbir u diffiċli salim naqbdu triq għal uh, titjib. Issa l-banek ħajtamu din krizi. Il-banek kellhom responsabilità li għadi fil-passat u xorta s swiċ xorta mhux qegħdin s-sa 427 biljun euro ġew fadla fil fidejn il-banek għax ma kienx hemm sistema li taħdem sew. Sistema ta' Bank Ċentrali u minħabba dawn in-nuqqasijiet fis-sistema bankarja ma kenniex ma teħdux il-miżuri tal istrutturali tad-dejn miex meħtieġa pal perżempju fil-Portugal, Spanja, l-Irlanda u l-Greċja li dawn isom qegħdin jaħsbu li huma qegħdin ibatu għax istress u huma dajfa. Aħna daw l-aħħar sentej e, isna istress test jamin naħsibna li ħan nisimgħu il-verità fl-aħħar mill-aħħar fl-2010. Smajnjan ħin kollu din, ma fl-aħħar mill-aħħar dan id-dejn sovran ma ġiex evalwat sew u ma dewx mistress Grazzi ta' tibdil it-turbanir li għamil il mitja dak ma spekajt n-niex il-għalix id-dejn sovran fuq il-kontijiet, eh, il-ksib tal-kontijiet, mumiex koperti. Inti jitek t-anticipa eh, deċizjoni politika unek il-mekkanizmi bailout ma jistawx jitqisu minn qabel dawn iridu jiġu approvati mill-Parlament. Inti qed tissoċjalizza riski privati. U dawn ir-riski irridu jitqisu fis-stampa sieħa. Kell qudiem aħna kollha nabżon dawn it-testijiet għal eh, għal privat ukoll. Sul banjer ta' ma' l-azzjonijiet tiegħek u t-responsabilità tagħhom għaliex jiena żimpuntat għaliex is-settur bankarju li inti responsabbli għalih ma ma d-dix stress t tiegħu stess. Sur Barnier, inti tista' tajni biex nitfa' pressjoni wara l ideja li hemm imħaddan fir-rapport aħna għedin narizzaw li li naħdbu il-falliment ta' bank u ħafna iktar għar mill misser Sur Murphy, grazzi. Il-nuqqas, l-gbar nuqqas, ta' stress, gbar stress test u l-kellimna dwaru, ġifiri, id-dufijiet u difetti ta' sovranità u aħna rajna li dan huwa mistenni minħabba d-dejn enormi li għandhom l-ekonomi li ma jistgħux iħallsu lura. Pereżempju, l-Irlanda iż-gvern għandu jagħti 700 biljun euro sal-2014 u għandna dejn li huwa fuq minn 100,000 eh, euro il-ħaddim u minkejja dawn il-bailout u dan huwa mhux sostenibbli u l-gvern Irlandi semel default u din l-istess riskju eh, li għal pajizi jekk hemm sejħa pigs Greċja, Spanja, Portugal u l-Pija u l-Irlanda, u pereżempju banek ukoll Ingliżi li huma mikxufa għal 360 biljun riskju. U dan ifisser li dan juri li hemm problem ikbar fil-ekonomiji periferali. Eħtiġijiet tal-banek għandhom jibqaw stabli u jekk inqisu l-potenzjal il-kriżi li ħatifnat dan probabbilment ma se jkun il-każ. 34 biljun euro telqu mill-banek domestiċi eh, fl-2010 u dan kellhom għalhekk iserħu fuq il-fondi fuq żmien qasir ta' xi 160 biljun euro fuq il-ristrutturar tal-settur bankarju. L-iktar lezzjoni fundamentali nistgħu nġibdu mill-aħħar snin u kriżi kbira hija li l-ikbar istituzzjonijiet u l-banek ma jistgħux jitħallew fidejn privati. Il-dax dawn istituzzjonijiet jitfittxu il-profit u dan u eh, rwol kbir meta eh, u kellhom iħallsu qares iċ-ċittadin. Eh, Il-ġejjini tal-banek għandhom jittieħdu f'proprjetarjat pubbliku u dan il-monopolju li tispiċċa u il-beneficju timur għal ċittadini billi ġbiħat jagħti self il-industriji żgħar u individwi li jridu jixtru proprjetà u l-bqija. Grazzi. Istur Pasqua. Grazzi, l-autorità ġida bankarja li publikaw fit-18 eh, ta' marzu il-metodoloġija ta' stress test li l-għanu huwa li nivalwaw dawn il-banek. Aħna eh, irridu li dawn irridu jiġu aċċettati mill ċittadini u minn esperti mela irridu nkunu trasparenti meta nqisu li kredibilità ta' settur kollu finanzjarju ser jiġi ġudikat minn kemm huma tajbin dawn it-test impella dawn irridu jkunu komprensivi kemm jista' jkunu jirriflettu f'termini ta' limitazzjoni ta' restrizzjonijiet tagħhom il-problemi li l-ekonomi jistgħu jħabtu wiċċhom miegħu das ġejjin u għalhekk aħna għandna neħtieġu evalwazzjoni ta', ta safejn da il-banek huma sposti għal dejn ta' banek oħran kif ukoll għal dejn sovran u biex bekk nkunu nantiċipaw l-ikbar riskju li huwa ta' default sovran aħna rrid ikollna approċċ ġust li evalwazzjoni ta' strutturi differenti kif ukoll modelli imprenditorjali f'stati membri differenti u naħdmu biex nippruvaw naraw il stress test il-ġodda ikopru kista jkun is-settur bankarju kollu kemm f'kull stat membru biss dan il-mod li aħna nkunu nistgħu nerġgħu nagħtu konfidenza u fiduċja fil-esperti finanzjarji. Grazzi. Is-sur Paxka, issa, is-sur Garcia Markol, anzi mhux qed hawnhekk, allura ngħaddu għas Ferreira. Grazzi ħafna. Komissarju, fis test tal-Banek fl-2010, kulħadd taraf illi waħda mill-ikbar problemi li kellna kien li kien hemm loġika nazzjonali ġiet applikata kemm f'dik li qed metodoloġija kif ukoll il-diagnostika u l-għażla ta' kriterji. Fir-rapport li ktib jien tal-Parlament, Il-Parlament xtaq illi nsaħħu il-bażi ta' dak li eh, wasal għal kriżi minn ma fl-istess jien kien eh, safrattant kellna sistemi Chris Board kif ukoll l-awtorità ta' Bankarja Ewropea li BA. U dan kollu jisu ġenna naħsbu li fl ħamil mill-aħħar kien ikollna dimensjoni Ewropea għal supervizjoni bankarja. Iżda minn kejja kollu l-stress test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 huwa li qed naraw stress test li jirġgħu jiddaħlu u qed naraw issa li għandhom ikunu l-istati membri mingħajr tal tarmonizzazzjoni illi twieġeb għal speċifiċitajiet nazzjonali iridu jisiru. isiru. għedin qegħdin l lura dimensjoni nazzjonali. U allura aħna rridu nsolvu l-problemi fi stress test. Allura hawnhekk aħna rridu nqajmu kwistjoni ta' prinċipju aħna qegħdin nitilfu opportunità ewlenija. Meta niġu supervizjoni bankarja Ewropea, ma daħ mux li qegħdin namlu. Issa Schmidt, dawn Ehm, tilifna fiduċa ċittadini, dawn l-istess huma importanti, strumenti importanti biex intejbu il-rezistenza dan ix xakijiet U jiddependi fuq kemm huma rezistenti għal dawn ix xakijiet u għalhekk dawn l-istress test suppost ħajjejnu biex nerġgħu nġibu lura il-fiduċa f'dan is-sistemi. Jekk ikollna testijiet tajbin, stretti, prekwiżiti meħtieġa l-eżempju ta' Iżlanda, Turina, kemm tista' tkun ħażina il-riżultat fl mill-aħħar jekk ma nagħmlux dan. Pubblikazzjoni individwali ta' testijiet huma importanti biex intejbu il-fiduċja taċ-ċittadini kif ukoll is-swieq fis-sistema bankarja. Iljen kollha kwistjoni ta' fiduċa. Dawn iridu jwasslu għall-żvilupp tal-ġejjieni dawn iwassu għal kondizjonijiet tassu tejba u għalek aħna irridu naqsu eh, eh, il-fat li kunu esposti għad-dejn sovran biex intejbu il-fiduċa li għanna fis-swieq f'rigward dawn it-test. BBA u Systemic Risk Board dawn għandu ikunu għodu attenti li jaraw li jkun hemm segwitu tajjeb għal stress test u li dawn fil-fatt fil-verità jirrifrattu ir-riski involuti. President, jekk ma nistawx inwieġbu għal kriterji mela istati membri jdu jaġixxu. Aħna rajna il-riżultat tal-banek fil-stati fil Baltiċi u dawn jistaw jissarfu f'telf kbir irridu nimxu bir raqqa hawnhekk. dawn għandhom ikun jistgħu jkunu distruttivi jekk ma neħdux il-miżuri neċessarji. Grazzi is-Sinjur Lamberts. Grazzi ħan jitkellem bil-Franċiż. Il-stress test huma l-iktar ħaġa riċenti li kellna. Hija l-moda ġdida kena krizi finanzjarja, ġifisser namlu stress test. Jek għanna krizi nuklearja, namlu stress test fuq l-impjat nukleari u koll. Dawn stress test donnom li bximot ser eh, jiserħu l-mħuħ ta' ċittadini tagħna dwar is swi Ewropej. Ovvjament dan jiddependi fuq il-affas teoretiku li jkunu qegħdin naħdmu fih. Aħna l-koll eh, edna illi dawn is-stress test li aħna nidejna Is-sena li għaddiet kienu kredibbli dak iż-żmien u dawn it-testijiet fuq ir reatturi nukleari huma kredibbli, jidru li huma kredibbli. F'kull każ dawn dawn iħadnu firxa sieħa ta' xenarji, iżda ħna rridu nkunu plawsibbli. U irridu nqisu l-idea ta' dejn sovran. Dan il-konċett l-estina ċettaw jekk le mela inti qed tinnega dak li għandu jsir għaliex huwa ċar minn dak li ġara eh, li eh, xi pajjiżi bħal l-Irlanda pereżempju ħaj ikollhom jerġgħu jistrutturaw id-dejnu jekk dan mhuwiex il-każ Mela inti tittama forsi li dan nistaw nipposponu għal dejjem ta' dejjem hemm iktar ma ħandewmu dan iktar eh, ħaj jiswa l-komunità. jina naf kummissarju li jinti ambizzjuż, Ewropew ambizjus imma jekk aħna Soba għodu nomlu dan stress ta' skull ġimma, ma tfissirx li dan ħajseraħ l-imħuħ tal-konsumatur, anzi aħna irridu naġġixxu illum qabel għada u naraw kif għanamlu fuq is-suq finanzjari biex nirġgħu nirristrutturawhom. Naf li bdej taħdem fuq għadin, iżda aħna neħtieġu Federazzjoni Budġetarja Ewropea u din xi ħaġa nistgħu nitkellmu dwar darba li jmiss. Grazzi Sur Kalaz żewġ minuti. Kummissarju, Sinjuri. L-ewwel grazzi ta' tweġiba sieħa li tajt għal mistoqsija parlamentarja dwar is-stress test għal dak li huwa il-banek Irlandiżi fit 8 ta' frar. Għamilni ċara li di kredibilità twassal għal fiduċa u dan l-approċ għandu jwassal għal kredibilità u li nelbu di problemi ta' noqsa kredibilità. Ma kienx hemm evalwazzjoni serja jiena lija dan kollu għaliex il-konsegwenzi inti tkellim dwarhom illum u l-konsekwenzi għat-test li jmiss mhumiex ċari. Għalhekk għandi tliet mistoqsijiet. L-ewwel Inti kif se tigarantixxi illi aħna issa ser niffukaw fuq approċċ fuq żmien twil u mhux fuq żmien qasir. Kif għamilna mal-banek Irlandiżi darba l-oħra. It-tieni ħaġa aħna qegħdin naraw u dmajnejna il-kriżi ta' dejn sovran qed immur mill-ħażin għall-għar. U dan ħaj jiġi applikat biss għal kodba tal-bilanċi tal-kummerċ tal-banek. Dan il-ktib tal-kontijiet bankari mumiex imdaħla fil-sistema ta' stress test. Inti kif kif ser um, tamel tajja pa' din id-differenza, din id-diskrepanza. Dan ifisser illi fuq żmien twil is sopravvivenza tal-banek se tiġi garantita jew le. Grazzi, Sir Sanchez, prezedu 12 minuti. Legi. Jiena nixtieq ningrazzjak tal-kummenti li għamilt kummissarju għaliex huwa tajjeb illi għandna jozi tajba ħalli konna trattament xira. Aħni kanna għandna stress test tajbin, aħna rrid ikollna tweġiba wara, aħna rrid ikollna istituzzjonijiet tajbin, aħna rridu din is-sistema finanzjarja stabbli u l-ekonomija reali għandha l-ekonomija li teħtieġ. Is-stress test kif nafu huma kollha parti mill-isforzi li saru um, meta niġu biex e, taħdem biex tifuka fuq sistema li taħdem aħjar. Dawn il-banek illi ma jnexxilhomx eh, jaddu dawn it-testijiet iridu jsibu mezz ieħor kif jaħdmu jew permezz ta' rikapitalizzazzjoni jew ristrutturar b'xi mod l-autorità supervizjorja bankarja fl-industrija bankarja tista toħroġ rakkomandazzjonijiet eh, biex temenda il-nuqqasijiet tagħha bejn tista' tarhom u li tara li t-passi meħtieġa jittieħdu mbagħad dik dan ħajseħ li neħtieġu huwa qafas Ewropew għan rridu morru ħafna iktar li milja minna issa għan rridu aktar integrazzjoni finanzjarja fih dan l-Unjoni Ewropea kif ukoll integrazzjoni eh, ikbar dak li hija u integrazzjoni politika akbar. Grazzi tassew issa nagħtu l-kelma l-Onorevoli Stolajan. Grazzi tassew sur President, sur Kummissarju. Dan l-stress test huwa importanti ħafna sabiex bek nevalwaw is-saħħa tas-sistema bankarja Pero aħna irridu nilqu żewġ kondizzjonijiet li huma neċessarji, irridu nassikuraw li dawn l-istress test huma ta' kwalità adegwata u li l-proċess ta' evalwazzjoni jkun preċiż. Nixtieq ukoll nżid ngħid li l-banek kellhom modelli ta' negozji differenti f'stati membri differenti. Fir-Rumanija kif ukoll f'stati membri oħra, il-banek ma kinux involuti fil-kummerċ ta' assi tossiċi. Però kienu involuti allokazzjoni ta' kreditu imwessa bażi ta' risorsi esterni u ma' iffinanzjaw eh, fuq medda twila ta' żmien, però ir-riżultati kienu xorta dal l-istess, irreġistraw telf u għalhekk saru verament vulnerabbli u għalhekk ġew affaċċati minn nuqqas ta' responsabilità għall-amministratur ta' riskju. It-tieni net aħna irrid ikollna riżultati ta' dawn it stress test li huma trasparenti dawn it testijiet li aħna ser namlu eh, u li s-swiq talbu u anki il-konsumaturi talbu dawn it-testijiet importanti ħafna li jkunu trasparenti. Grazzi ta' sew sur Solojan għal żewġ minuti natu l-kelma sur Ludwigsen. F'dan l-aħħar din l-aħħar sena fis-swieq ta' finanzjari, swieq li kienu għaddej minn turbulenza, l-qalna morna fil-qalba tal-problema. Il-pajizi l-aktar dajfa li qed ibatu nafu li il-problema tagħhom kollha ġem il-banek. Minnaħa għandna is-serja twila ta' diżastri fis-settur bankarju li waslu ħafna stati stati membri għandhom l-ekonomija tagħhom verament dajfa. Però is-sitwazzjoni għadha l-istess aħna rridu nsibu soluzzjonijiet li jaħdmu għall Lateni, Dublin u għall Lisbona. Però dawn l-isforzi mhux se jaslu għall frott tagħhom jekk ma nofrux soluzzjonijiet lil banek li mistgħux joqgħdu fuq saqajhom bħalissa. Jekk ma nagħmlux l-isforzi necessarji biex noħolqu settur bankarju sostenibbli iktar tard ser insibu li dan ser ħajkun tapis għal l-istati membri li mhux ħajkunu kapaċi jsolvuhom waħedhom dak li hu diffiċli fil-kuntest u li ħafna membri li għandhom eh, finanzi tal-istat saħħithom li tiswa diffiċli mal-djufija li nsabu fil-banek tagħhom. Huma qegħdin jitolbu diġà l-miżuri anki fil-Greċja, l-Irlanda u l-Portugal biex jittejbu din is-sitwazzjoni, però mhux qed jagħmlu xogħolhom minkejja għal fat li huma jistgħu jaffordjaw li jagħmlu dan. Jina sepp jider minnu li l-stress test għandhom ikunu b'saħħithom trasparenti u kredibbli. Però jider minnu kol li jiri dawn irġu jiġu aġġornati b'miżuri sossegwenti biex jisolvu djufijiet li għedin jiġu identifikati. Strategija Komuni Ewropea naħseb li tkun verament ta' valur u nittamal il-Kummissjoni mill-aktar fi sertiħu tal-inizjattiva bazi tal-lini gwidi li ġiju infasla hawnhekk fil-Parlament fir-rapport ta' Sinjor Ferrero fuq l-amministrazzjoni tal-kriżi fis-settur bankarju fl-aħħar minn l-arnet responsabilitat tinsab fuq il-nazzjonali fuq il-responsabilità ta' fidel l-istati membri jridu jassikur jassikuraw li ma jissolvu il- Noqqasiet li għadhom jeżistu fis-settur bankarju. Grazzi. Danke, kollegi Ludwigs. Grazzi tas Sur Ludwigsen, il-kellim li jmiss għanna l-onorevoli Surman għal minuta nofs. Grazzi tas Sur President, il-stress test Ewropej għal banek li saru s-sajf li għadda jiridu bla dubju jittejbu Sur Komissarju Benni mhux biżejjed li inħarsu lejn il-kapital li għanna rridu neverifikaw l-effetti tal-krizi fuq il-likwidità tal-banek. Il-banek bħal Lehman Brothers falla għalli kellu jaffaċċja l-problem tal-likwidità. Ma nistax nifhem id-dibattitu jekk ir-riżultati tal-likwidità, il-kontrolli fuq il-likwidità se jiġux pubblikati jew le. Jekk xi ħadd qed jaħbi informazzjoni, il-testijiet m'għandhomx valur, ifisser li aħna li huma jridu jipprevjenu li e, e, trasparenza ta' dawn il-banek u l-banek qegħdin jitilfu il-fiduċja. Jekk aħna irridu jkollna nuqqas ta' trasparenza fuq riżultati ta' testijiet, din tista' twassal għal xnijat u anki nuqqas ta' fiduċja. Anki jekk ikun hemm kritika fuq miżuri ġodda jrid ikollna għan wahdini ta' trasparenza u dan tiġi stabilizza biex bekk il-kriżi tista' tittaffa ħna nafu x'inhi l-kriżi feħdan il-Banek Ewropej tajb li jkollna fiduċja wiesa u l-banek jagħmlu kontributi tagħhom fl-interess tagħhom stess wara kollox. Grazzi tassew. Surman, il-kellim li miswa l Sur Kansija, għazax minuti. Grazzi tassew, grazzi tassew. Sur Kummissarju inti hawnhekk qed tagħmel xogħol tajjeb ħafna aħna unnek rridu nirkupraw stabilità u fiduċja u biex nirkupraw dan naħseb li l-isforz huwa immens. Inti hawnhekk tinsab qafas leġislattiv għal ġestjoni tal-kriżi qegħdin issibu strumenti għal miżuri preventivi barra li tamministraw dak li diġa qed iseħħ attenzjoni nerġgħu nħarsu lejn il-birokrazija ma nħolqux burokrazija żejda jew aġenziji jew attitajiet jew strumenti oħra li jistgħu jikkumplikaw il-ħajja l qudiem approċċ koordinat feħdan, għafas legali kumpless tal-Unjoni Ewropea joħloq kundizzjonijiet huma indispensabbli biex jipprevjenu problemi u kriżijiet finanzjarji fil-ġejjieni u biex anki jagħtu l-opportunità lil banek biex jimxu b'mod aktar organizzat u anki fuq kondizzjoni tal-istess livell madwar l-Unjoni Ewropea jena nemmen li fl-ħarnes li natu trasparenza biex hemm trasparenza li hemm xogħol kontinu minnata regolaturi biex jiżviluppaw regoli standard u il-metodoloġija tinħass ukoll il-fatt li natu garanzija pubblikazzjoni ta' riżultati ġik toffli trasparenza il- l-eżerġizzju l-2010 wara kemm importanti l-pubblikazzjoni ta' testijiet, riżultati ta' testijiet biex ikun hemm koerenza u wieħed ikun jista' joħloq relazzjonijiet kontra kontra kontraproduċenti tassu li jistgħu joħolqu distorzjonijiet għalhekk importanti li nagħtu din nirriflettu fuq dan il-ħsieb u nagħtu riżultati pożittivi. Fin danka kollegi Kanzjan. Natu l-kelma issa lil nadu l-proċedura taħt il DI. Is-sur kelli għal-minuta. Il-banek għal-darba rew fl-Irlanda kienu stimati mallum il-ġurnata verament tilfu il-fiduċja tagħhom. Jiena llum ninsab hawnhekk biex nagħmel mistoqsi aktar milli nagħti informazzjoni, nix nistaqsi numru ta' affarijiet. Il-banek kollha għandhom jiġu stress, jkollhom dan it-testa rezistenza, nistgħu niġu assikurati li dan it-testa rezistenza llum ser jirrifletti l-pożizzjoni vera tal-banek. U tielet punt, liema awtorità għall-awtorità bankarja għanda timponi ruha fuq il-banek tana jew banek esposti jew banek li mhux qed iġibu b'mod tajjeb. Ġifieri liema leħen ser jissemma hemmhekk. U xini l-ħtieġa biex aħna ninjuraw il-dipendenza tagħna jew intafu d-dipendenza tagħna fuq dawn l-aġenzija ta' rating u mill-aktar fiz, grazzi tassew. Fin Dank, Herr kollegi Kelly. Grazzi tassew, Sur Kelly. Issa, is-Sur Samka għal-minuta. Grazzi tassew nixtieq nirringrazzjakom tal-li għattajtuni l-opportunità biex nagħmel mistoqsija. Ippermettu li nibdaw ngħid mod ċar. Kieku ma kienx għall kummissjoni Ewropea, kieku ma kienx għall attivitajiet tagħkom kummissarju, Bla dubju, illum il-ġurnata situazzjoni fil-settur bankarju kien tkun ħafna armi li prezentament, pero situazzjoni edha tibdel b'mod dinamiku problemi marbuta ma' likwidità tal-banek, diġa intelbu, pero illum il-ġurnata hemm problemi ġodda hemm teddit ġdid li qed joħroġ. Għalhekk, din il-mistoqsija tiegħek sur kummissarju, kif inti tiddefinixxi it-teddidiet u r-riski li għadhom joħorġu mill-ġurnata? Kif tiddefinixxihom illum? Li ma riski għanna bżon nitrattaw nindirizzaw fil-ġajjini? Ippermettu li nisħaq b'mod adegwat. Il-problemi ġodda kemm insolvu l-problemi tal-passat xorta għadhom jinqalaw. Grazzi tassew. Grazzi tas Sinja Simka. Issa, Sinja McGinnis, jek jogħġbok. Grazzi tassew, Sinja President ma nridux ninsew il-fat li hemm persuni effettwati minn din il-problema l-tqajt ma Arlandis, jiena kont sejra l-Ġermanja u kien sejra l-Awstralja u u wieħed minn dawk il-persuni li qed jemigraw minħabba s-settur bank, bankarju u l-ekonomija kif sejra id-dannu li qed issir li kredibilità fl-Ewropa minħabba il taqriq li sar fit-testijiet ta' l-stress test Eh, hija kwistjoni mistawx nevitaw, hija tlifna l-fiduċja hawnhekk. Rridu naraw eżattament ġara hawnhekk. Aħna dan ħloqna domna ħloqna dannu fil-fiduċja tal-ekonomija Ewropea u l-euro. Eh, L-Irlanda kella stress test fuq il-banek u anki il-gvern ħareġ bil-pjan ristrutturattiv. ħareġ ukoll 24 biljun euro l-impatt fuq l-ekonomija Irlandiża ili entrapriżi tajbin edin imxen in mill-kreditu ma jistawx il rekwiziti neċessarju dan huwa xenarju impossibbli nixen nitlob il-Kommissjoni biex tindirizza dan l-element. Grazzi. Fin Dank, fa kollegi McGuinness. Grazzi tas signor McGuinness. Issa signor Bazesku jek joġbok. Grazzi tas sur President, il-fat li testi ta' rezistenza ma kienux kredibli u diffiċli ħafna biex ikonna stress stress test ġodda. Is-sitwazzjoni fl-Irlanda bidlet l-informazzjoni ta' sistema bankarja Ewropea u f'dan il-kuntest il-, Stress test futuri irridu jkunu aktar preċiżi. L-autoritajiet nazzjonali irridu suppost diġa implementaw azzjoni b'dan il-mod il-problema marbuta ma' stress test diġa tkun solvuta mardux nistennew un naraw li ma' banek fallew it-test weħlu minn dan it-test. Dan it-testijiet għandhom juru xinu madjufijiet fis sistema bankarja u għandhom identifikaw ukoll fejn aħna għandna bżonn nikkonsolidaw il-kapital. Jiena nisħaq l-importanza li ikolna approċ ġus biex naplikaw dawn l-istress test fl-istati membri kollha u nħossu koll utli li kun utli li l-Kummissjoni tibatenna komunikazzjoni rigward il-bidliet prinċipali li waslu jew għamlu f'dawn l-istress test. Fin dank, Frau Kollegin. Grazzi tassew, Signora Bazescu. U biex nalqu l-proċedura tal-catch DI, Signora Kalpus. Grazie tassew, Sur President. L-importanza ta' dan il suġġett ġiet misħom il-fat li tlet membri indirizzaw l-istess kwistjoni l-Kummissjoni. kummissjoni Il-kredibilità tal-Kummissjoni bażikament edha tiġi Itkom ħafna mistoqsijiet dwarha, aħna mhux qegħdin jirnexxielna niksbu fiduċja permezz ta' dawn l-istress test fost il-konsumaturi li SRB u l aġenziji oħra tippruvaw resqu metodoloġija armonizzata u dan jkun ta' titjib, però qed nara mistoqsijiet pendenti wara li jina smajt il-kommenti tal-Kommissjoni. L-ewwel net xinajdu dwar cross-border ownership u modelli ta' negozju dawn ittieħdu konsiderazzjoni nistgħu ngħidu nistqarru b'mod ċar li dawn l-istress tests mhux ser jinjuraw l-ebda bank li huwa ta' importanza sistematika? Mela biex nalqu dan id-dibattitu issa nagħti il-kelma l-Kummissar Sur Barnier. Grazzi tas Sur President, grazzi lil kulħadd, il-daw kollha li tkellmu f'dan il-ħin da' sektar til-lejla biex juru il-vigilanza u l-intelligenza fiħdan din il-mistoqsija tant importanti. L-ewwel qabel kollox biex inkompli fuq il-mistoqsija li tresqet mis-sinjura Galpels rigward ir-responsabilità tal-Kummissjoni. Jina les li nerfa' responsabilità tiegħi li dawn l-istress test fih dan id-definizzjoni tal-awtorità l-ġdida li aħna waqqafna, ċifri il-European Banking Authority, aħna din naħdmu nista' ngħidilkom mill-qrib ħafna ma' din l-awtorità ma' l-ECB kol fit-tħejja ta' dawn it-testijiet ġodda ma' Libijaj li huma wkoll qegħdin jerfaw responsabilità prinċipali tagħhom. Intom għamiltu ressaqtu mistoqsija ġenerali u qed tajdunna x'inhuma teddit nistgħu naraw fil-ġejjejn, nista' jgħidilkom minn issa li m'hemm l-ebda eh, riskju ta' m'hemmx riskju ma nistgħux neliminaw ir-riskju, ma nistgħux nbassru l-futur ċri riski dejjem ser ikun hemm u il-swieq jitbidlu malajr, speċjalment dan il periodu demokratiku. Madana kollu, aħna nistaw nħejju ruħna ħafna ħjar minn kif konna erba snin ilu. Bdin il-krizi li bdiet fl-Istati Uniti billi noħol u tmexxija u strumenti ta' supervizjoni u anki noħolqu trasparenza. Dak kollu li kien nieqes ġie eliminat b'mod liberali bil-mewġa liberali minn snin design li fl-ħar mill-ħar li bil-ħsib baħnan li jistgħu jisolvu l-problemi waħedhom bil-laqa tal-G20 u biex imur iktar li lin minn dak li talbu l-laqa tal-G20 l-twaqif ta' strumenti ta' trasparenza u strumenti etiċi u ta' tmexxija tajba li ma kienux edinem waqt li kienem il-krisi finanzjarja. U aħna dam kollu ma kellniex għal 15 sena. U li ferm importanti li ikolna autorità bankarja Ewropea b'saħħitha u anki il-ruol importanti tal-SRB. Is-sur Gozest kellem dwar l-Aġenziji ta' Rating, Rating Agencies. U l-punt prinċipali fid-diskussjoni tal-lejla u li indaħlu dan kollu fil- affas ta' supervizjoni u ta' amministrazzjoni u naħseb li aħna din naslu għal dan kollu. Naħseb nistaw nużaw il-kelma federazzjoni, naħseb is sur Giegel da' kif uża dan it-terminu għanna bżon naqdu fl-imkien il-rizorsi tagħna u l-politika tagħna u mor lilin bin biss koordinazzjoni, minn dik li aħna la koordinazzjoni, naqbel ħafna ma' sur Gozes fuq l-importanza biex inkomplu bir-riformi tagħna. Speċjalment meta niġu mbagħad l rating agencies li naħdmu fuq riformi addizzjonali din ser tkun riforma li tkun qed tikkumplimenta dawk ta' qabel u l-Onorevoli Gozes tkellem ukoll dwar id-dependenza eċċessiva ta' l-istati membri fuq dawn ir-rating agencies. ċertu referenzi għal rating agencies għandhom jiġu eliminati sabiex bekk inneħħu din il-dipendenza eċċessiva tal-banek fuq dawn l eġenziji u mhux biss il-banek u għalhekk aħna ħdimna fuq dan il-punt. Signora l-Onorevoli Gular għamlet referenza għal dak li qal is-Sur King. Eh, waqt is smih jiena ħadd nota ta' dak li għat. U dawn l-idejat juru rida qawwija u rwol importanti wkoll tali SRB aħna ħdimna ma l-IBA u ħadna u koll konsiderazzjoni tal-bord ta' riskju sistematiku sa' bekk aħna jkollna aktar koerenza u mit lezzjoni li ħana tallimna mit l-istress testa s sena li għaddiet fl-aħħar net se jkun ix-xogħol tal-Istati Membri mhux tal-IBA biex jaħdu l-lezzjonijiet u l-frott ta' dak li seħ is-sena li għaddiet. U għana ser inkomplu ninsistu fuq il-perjodu ta' wara li jsiru il-testijiet meta it-tlet l-autoritajt ta' supervizjoni Ewropej jitwaqfu Naħseb li dawn anzi meta dawn l-awtoritajiet twaffqu nista' ngħid li minissa issa ta' dak iż-żmien nitwaffqu kollox qed jaħdem kif suppost. Is-Sur Gigold, inti tkellimt dwar it-testijiet għas-settur tal-assigurazzjoni, aħna wkoll qed inħejju testijiet tal dan is-settur ukoll. Hekk kif seħ l-istess mod għalbanek, Sur Gigold, inti semmejt kwistjoni sensittiva kif għamel is-Sur Karas, u anki kif għal dak li għal Sur Schmidt intom tkellimtu dwar ix-xokk fuq id-dejn sovran kif diġa għedt? Li BA għandha tiddefinixxi u tfassal ukoll dawn it-testijiet u anki għalet li il-testijiet fuq il-banek ma kienux realistiċi, ġifri mux għet bassru testijiet f'dan l-istadju u dak li nistanejt u li aħna na dan id-dialogu ma li iba u sur Gilog tkellem ukoll dwar li naraw lezzjoniet li tallimna minn dawk it testiet ta' qabel li ma kinux tajbin, ma kinux adegwati. L-Onorevoli Sanchez Presedo tkellmet dwar ambizzjoni u aħna ħasir nkunu ibsa biex nirrispettaw il-kompetenzi u l-indipendenza tal-IBA l-indipendenza tal-Kummissjoni għandha tiġi riflessa wkoll, l-Onorevoli Gigol naħseb li aħna rridu wkoll nitalmu mill-azzjonijiet tal-aħħar testijiet li ġew konklużi f'Ġunju u wkoll nitalmu rigward id-dialogu mal-Libija biex nitalmu fuq il-tip ta' testijiet oħra li ser namlu. Tkellimtu dwar l-evalwazzjoni tal-likwidità u r-riskju tal-likwidità. Din mhix parti mill- l-istess stess l-Autorità Bankarja Ewropea għalluna li huma ser iħarsu il-riski ta' likwidità fost l-Unjoni Ewropea biċiklu regolatorju ta' dawn ir-riski matul is-sena tal-2011 issa l-Onorevoli Karas talab lill kummissjoni għanna fil-fatt strateġija fuq il medda twila ta' żmien, dan huwa prinċipju li aħna iffirmajna dan huwa jienet naħdem fuq dan il-din it-triq u qed nipprova niproponi leġiżlazzjoni ġdida li tifforma parti minn dan il-pakket ta' tmexxija ta' ekonomika u finanzjarja da ser ikun il-każ fil-dossier dwar it-tmexxija dwar il-governance għana ser nkun għedin diskutu kol responsabilta ta' shareholders, iġifiri daku li ser nkun għedin namlu ful meda twila ta' znien. Il-rezoluzzjoni dwar il- settur bankarju, pero xaġa oħra li aħna ma nix fuq hawnhekk rigward l-oriġini tal-kriżi li titkellem li, li, li twassal għal pagi u għal bonuses u li waslet għal aktar riskju. U għalhekk aħna rridu nħarsu lejn il-ħlas, lejn il-bonuses, lejn il-pagi u anki in-nuqqasijiet ta' dan. Jiġifieri rrid ikollna implementazzjoni fih dan istati membri kollha u jrid ikollna qafas ġdid fuq din il-kwistjoni sabiex nittrattawha bħala waħda mis-sorsi tal-kriżi finanzjarja b'ħafna riskju eċċessiv u aktar responsabilta minnaħa ta' l-atturi bankarji. Is-Sur Lambert, Sur Ferreira tkellmu dwar nuqqas ta' koerenza, tkellimna fuq in-nuqqas ta' adegwatezza ta' risk ta' l-istress test ta' qabel għandna bżonn aktar trasparenza, aktar Ewropa eh, fl-applikazzjoni ta' testijiet u għalhekk fl-imkima li BA, l-Awtorità Bankarja Ewropea, aħna dan skollu ser ikun utli, speċjalment fuq l-armonizzazzjoni ta' dan il-qafas, dan huwa suġġett li qed naħdmu fuq. Signora Ferreira, nista' nikkonferma meta nħares lejn bosta mill-proposti li hemm aħna din nagħmlu proposti ħanamlu proposti qabel il-bidu tas-sajf għalhekk ħafna minnkom is-Sur Ludwigson, is-Sinjor Ford, is-Sur Kansjan, is-Sinjor Bazescu, tkellimtu dwar il- testijiet trasparenti, ibsa u adegwati għal darboħra fiħdan il-qafas ġenerali tal-mexxija ekonomika li aħna din nibnu flimkien, il-testi tal-2011 ħajkunu aktar stretti, aktar trasparenti, aktar kredibli mit-testijiet ta' qabel. U ħanibbażaw ruħna fuq it-talim, il-lezzjonijiet li aħna eh, talim u esperienzi li ħana ġarrabna minn testijiet ta' sena l-oħra sabiex namlu it-testijiet aktar stretti, eh, responsabli u kredibli għal dak li għandu x'jaqsam ma' settur bankari. Grazzi. Fil Dank, Herr Kommissar. Grazzi ta' tassew, Kommissarju. Kommissarju Barnier. Sadin xiftit l-ura fil-ħin.